Spiegazzjoni tal-vot fuq il-rapport Grostet is-Sur Roda jekk joġbu. Mr. Roda. Sur Roda. Yeah, sorry. Iva, niskużaruhi, ruħi, Signora President. lavet et historisk kompromis. Din id-direttiva tikkonkludi u hija frott ta' kompromess storiku, ftehim storiku. Minn mindu sirt membru ta' dan il-Parlament, din dan kien l-iktar ftehim storiku bej żewġ partijiet, żewġ naħat, illi għal żmien twil eh, kienu jinsabu fi staġnar il-Parlament fuq naħa kommissjoni fuq l-oħra. U issa in-nexxina nilqu kompromess illi se jkun ħaġa tajba għal pazjenti ħaj neħħi ħin ta' stennija twil u fl-istess ħin se jkun hemm bilanċ għaliex stati membri se jkunu jafu x'qed iseħħ f'termini ekonomiċi u mediċi. Naħseb li dan huwa kompromess tajjeb għal benefiċċju tal-pazjenti u l-istati membri u naħseb nistgħu Eh, najdu proset il-min negozja ma l-ewel t nifraħ lil eh, ċittadini Ewropej li kizbu kizba kbira l-lum. Grazie ħafna sur Rodik. Jekk joġabkom daqxejn kwit flawla tajt il-President, jekk se tħallu l-Kamra, għamlu dan fiskit. Issa, Anna Is-Sur Mastella, Mr. Mastella. Sur Mastella. president Iva, Signora President. Sa issa kien wis inċertezzi fuq kwistjonijiet tal-aċċess għal kuri u anka kumpens għandek tursaqsam mill saħħa transkonfinali. Direttiva li adottajna l-lum se tippermetti l pazjenti kollha sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw fl-Ewropa kollha Fuq numru ta' drittijiet fuq marbuta ma' s-saxħa u kol ħatħedġeċ il-kura transkonfina li u kol stamila possibli illi dawn ikunu ta' kwalità olja f'każijiet li dawn ikunu meħtieġa Da' santa għandna bżonn informazzjoni aħjar u iktar punti ta' kjarifika fuq il-kontenut ta' dispozizjoni applikabbli għal saħħa motija minn sat membru li mhux tiegħek. Is-sitwazzjoni prezenti mhix waħda soddisfaċenti din id-direttiva se tkun opportunità ta' deb għal pazjenti kollha fl-Ewropa pazjenti opportunità bazata fuq il mhux bażata fuq il-mezzi ekonomiċi u mhux fuq l-obbligu. Thank you, Mr. Grazzi, issur Rodriguez, Issur Perello Rodriguez, Grazzi, Signora President, Il-delegazzjoni Spanjola fis-semi soċjalisti huma favur u jitolbu biex il-grupp kollu aħna jinxtaqt ngħid xi ħaġa qabel nitlaq jiena kont imħasse fuq il-fatt li f'din id-direttiva il-trasplanti ta' organi fil-fatt ġiet inkluża kontrarju għal Kummissarju tal-Ambjent u jina mħasseb dwar daj l-inklużjoni ma nispera li ma li ma tafetwax il-leġislazzjoni tajba li qegħdin għadu taf il-plenarja aħna għandna din id-direttiva dwar it-trasplanti li ġiet adottata reċentement u qed jappoġġja ħafna allura għandna nkunu attenti ħafna b'din l-inklużjoni m'għandniex inħassru x-xogħol tajjeb li sar għaliex għandna bżonnu dan ix-xogħol tajjeb mill-organizzazzjoni ta' trasplant ta' trasplant fi Spanja u ma l-20.000 eh, eh, ħajja ġew salvati b'dan. U nispera li noqogħdu attenti ħafna fuq dan il-każ. Grazzi, u sur Mesher Smith. Grazzi, Signora President. Aħna għanna u xi ħaġa illi ma għazinniex li naħdmu fuqa kienet il-qotti ta' ġustizja illi tefatina fuq ħoġorna u permezz ta' deċizjonijiet li poġġit eh, pressjoni fuq il-parlament biex noħorġu b'din il-direttiva. Jien naħseb illi għanna bżon eh, li aħna l-Ewropej għanna bżon ikolna eh, opportunitajiet aħjar għal kura tas-saħħa barra mill-pajjiżna għandna nirriżolvu l-problemi li jkun hemm imma tem il-ħlasijiet u rridu impoġġu ċertu pressjoni fuq il-ċerti pajjiżi u għedin naraw sitwazzjoni fejn l-listi ta' stennija huma twal ħafna nistgħu nibatu nies pajjiżi ġirien bħal Ġermania jew l-Olanda bħal Danimarka Pero hemm il-fatt li hemm ħafna ċittadini li għandna żvantaġġi fil- possibilità ta', ta punti negativi ta' din id-direttiva tista' taffettwa eh, tista' teffettwa il-programmi nazzjonali tas-saħħa li allura jsuperaw il-vantaġġi. Grazzi President minkejja il-sentenza tal-ordi tal-ġustizza jina komplementa u jina kontent b'din id-deċizjoni. Il-għalix bekk il-pazjenti għandhom eh, informazzjoni ċara meta jmorru barra mill-pajis għall-għajnuna. Il-pazjenti jissa se jkunu jista eh, igawdu minn trattament eh, barra mill pajis kemm kem dan l-istess trattament ikun fl-idejn dinja tkun għażla u mhux mezz. Innaħseb li huwa ħaġa pożittiva ħafna allura li allura tamila possibbli għal kooperazzjoni fost l-Istati Membri. Jiena kuntent bil-fatt li ma jkunx iktar possibbli din xaħġa ħaġa f'dak għandu xasa ma' turizmu mediku. Allura li għalija dan huwa pass pozittiv il-qudiem u diħat tkun pressjoni fuq l-Istati membri biex biex eh, intejbu is-sitwazzjoni medika f'kull pajjiż tal-Unjoni. Grazzi, il-kellim li jmiss. Jiena koll xtaqt nivvota favur il-rapport tal-kollegi direttiva dwar aċċess ta' kura ta' saħħa transkonfinali u jiena kontenta bil riżultati li saru f'dak li għandu xaqsam mal-mobilità tal-pazjenti mal ewropa iftal l-ħar kien hemm inċertezza legali U issa għanna dan il-test jamra possibli għalina li nissiplifikaw u naċċertaw l-affarijiet li fiħdanhom iċ-ċittadini Ewropej jkunu jistaw jibbenefikaw minn eh, mill-kura tas-saħħa mhux biss tal-pajjiż tagħhom imma mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk il-pazjenti li għandhom mart rari illi fl-aħħar jista' jkollhom aċċess għal trattament speċifiku u relatat mal-kondizjoni tagħhom din id-direttiva hija hija suċċess Ewropew speċifiku għaċ-ċittadini Ewropej li tagħti lil dawn l-istess ċittadini Ewropej iktar drittijiet u timxi passi l qudiem f'dak li għandu jisemma mobilità fost iċ-ċittadini. Grazzi, kellimni miss. Grazzi, President. Jina votajt favur din id-dirett, dan ir-rapport biex fl-axħar nkun nistgħu nimplementaw daw in-negozjati li ilhom għaddejjin. Dan huwa kompromess ibbażat fuq id-drittijiet tal-pazjenti u li jassigura is-sistemi ta' kur, l-interessi ta' sistemi tal-kura bħal pajjiżi bħal pereżempju l-Polonja, trattament barra ifisser aċċess għażliet għal aċċess ta' mart, aċċess għal kura li tkun iktar eh, moderna u il-żmien huwa fattur importanti f'ħafna każijiet fil-mediċina li nagħmluha possibbli biex il-pazjent jiddeċidi malajr fej jkun fej għandu juhu trattament mediku fl-ima pajjiż dan huwa pass il qudiem Nittamaw li jkun possibbli li jkollna daw it-trattament li jisibu eh, refunds refunds mal unjoni Ewropea kollha. Dan ir-rapport ukoll huwa parti mm, huwa vantaġġ għas-suq intern tas-servizzi tal-mediċina. U nittamaw illi dan jgħin il-livell tal-imsemmija servizzi mediċi. Il-President nixtieqkom li tirrispettaw il-ħin li għandkom biex tirrispondu. Grazzi, kalima li mess, jina kontenta bil, bil din id-direttiva, però jina kauta illa lix jista' jkun li naraw ċerti problemi. Issa din id-deċiżjoni tidħol fis-seħ 13-il xahar ieħor, imma minn issa il-pazjenti jistgħu ifittxu trattament mal-Unjoni Ewropea u mbagħad ikollhom rimbors minn dak il-pajjiż. Allura dan huwa ta' vantaġġ għal dak il-pazjenti li jkunu qegħdin jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor. Dwar id-dettalji jina ah, ktibt diversi mistoqsijiet u tweġibiet li qegħdin fuq il-website u dawk ċittadini li huma interessati jistgħu jitlu fil-website tiegħi biex ikunu jafu dawn din l-informazzjoni u bżon bżonn li aħna nifirxu l-kelma fuq dan il-punt punt vantaġġuż dwar il-kura transkonfinali. Grazzi il-kelm li jmiss. Grazzi ħafna, President l-Ewropej kull ma jmur qed ikunu iżjed mobbli nivjaġġaw, u jkollna kura medika l mill-konfini nazjonali tagħna u nisa għandhom ikollhom dritt għat trattament mediku fejn hu meħtieġ f'pajjiżi oħra. Ovvjament iridu ndaħlu l-istrumenti xirqa biex ma nippermettux li jkun hemm turizmu mediku ma fl-istess ħin iridu nagħmluha possibbli għal dawk il-pazjenti li verament għandhom bżonn trattament barra minn pajjiżhom li jkollhom dan it-trattament. Jien qed naħseb partikolarment fuq dawk it-tipi ta' kondizjonijiet mediċi li jeħtieġu e, trattament speċifiku. Manniex infixklu fil-politiki, fil-policies mediċi, fil-istati membri nazzjonali dik hija biċċa tagħhom din id-direttiva tagħmel dan kollu allura għalhekk jiena votajt favur, grazzi. Il-kellim li jmiss. Rova puhemies, oli korkea aika luoda yhteiset eurooppalaiset säännökset kansalaisten ja potilaiden turvaksi. Jien nemmelju huwa li jkun hemm miżuri Ewropej li jgarantixxu s-sigurtà tal-pazjenti u ċittadini tajjeb e li jkollna regolament biex li ma jkunx parti mid-direttiva tas servizzi. Waqt il-preparazzjoni aħna indunajna illi kien hemm diversi punti eh, li ma kinux f'postom f'din id-direttiva. Dan it-test allura juri li l-istati membri huma obbligati li jassiguraw illi ma jkunx hemm dewmien esaġerat aħna konxi li ħafna stati membri jista' jkollhom diffikultajiet li jżommu l-ispejjeż baxxi minar ma jkollhom direttiva li tkun fidejhom. il-benessri tal-pazjenti u koll e, mandux ifisser bis e, e, flus importanti li jkunem trattament malajr għal pazjenti pero jkunem tkun importanti u koll li jkunem da servizz tas saħħat transkonfinali kellim li jmiss. Jina kontenta b'dan il-ftejm li wasanna li hillum, f'dak kan ma kura tas saħħa transkonfinali b'mod proporzjonali kif għallu diġa qabli il-proposta hawnhekk għax iċ-ċittadin minnaħat isfel tal-Ingilterra sfidat il sistema u l-Qorti tal-Ġustizzja ta' ta' raġun u għalhekk għandna din id-direttiva llum allura għandna niżguraw għandna nassiguraw li jkun hemm vindikazzjoni fid-drittijiet ta' ċittadini biex bekk iċ-ċittadini kollhom id-drittijiet tagħhom rispettati u għalhekk jgħataw dan il-Parlament u naħseb ir-rekonoxximent reċiproku ta' preskrizzjonijiet fuq l-istati membri importanti ħafna għax din mhix sempliċement fuq kura tas-saħħa imma fuq il-kura wara is-saħħa imma jkollna żmien meta nkunu nistgħu nifinalizzaw da' dettall. L-aħħar kumment li nixtieq nagħmel sur President fil-kriżi finanzjarja li għaddejjin minna iċ-ċittadini għaddin jgħidu l-Ewropa qiegħda taħdem, l-Ewropa qiegħda tagħti, tipprovdi u nistgħu ngħidu allura dak li ġara llum illi l-Ewropa verament taħdem. Grazzi. Signor President, jina votajt kontra din il-mizzura fuq drittijiet tal-pazjenti fil-kura ta' saħħa traskonfinali għax din ħatkun pis kbir fuq il-persuni eh, li ħarsu taxxa fil-Renju Unit. L-NHS tiġa tintuża bħala kura ta' saħħa internazzjonali u tiġa qed tiġi abbużata minn pazjenti li mhumiex mill-Renju Unit u tiswa biljuni ta' eh, eh, flusa fil-sena din ha eh, toħloq ħafna kar impenni għas sistema tal-kura ta' saħħa fl-Ingilterra u tibbenifika persuni li qatt ma ħallsu ta' xaf fir-Renju Unita. huwa tajjeb illi uh, persuna li tgħix fir-Renju Uniti kollu trattament ta' emerġenza meta jkun neċessarju ma lebda eh, ċittadin barrani mandu jidħol fl-Ingilterra jekk dawn ma jkunux ħadu l-assikurazzjoni neċessarja qabel ma vjaġġaw. Din il din il-tip ta' politika mhijiex ġusta u eh, ħatkun imposta fuq il-Renju Unit u għalhekk ir-Renju Unit għandu raġuni oħra biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Signora President. Dan huwa pass kbir eh, il qudiem li wasalna f'dan il-kompromess eh, bejn il-Parlament u l-Kunsill u nistgħu issa naġixxu b'mod trans konfinali nistaw nasikoraw illi eh, fħafna stati membri ħaj jitqasru l-listi ta' stennija u nasikoraw illi l-interessi u id-drittijiet tal-pazjenti jkunu garantiti, ovvjament. Rridu u koll Eh, isu eh, l-elementi ta' sikurezza. Rridu nasikuraw illi l-istandardi huma protetti f'kull stat membru f'livell nazzjonali. Jiena kuntent ħafna b'dan ir-rapport u li dan ġi adottat nisperaw illi dan iġib aktar eh, standard ta' xin oli u aktar sikurezza fl-Ewropa u l-pazjenti jkunu jistgħu jirċivu trattament b'mod aktar veloċi. Il-kellim li jmiss grazzi ħafna. U importanti ħafna illi aħna ma ma noqodux eh, noħol u tip ta' kompetizzjoni bejn is-sistemi ta' taxxi fis-suq intern, rridu nassikuraw illi hemm level playing field għal kulħadd jekk inħarsu blura lejn il-prezz il-limit tal-prezzi il-limiti tal-prezzijiet fl-Ungerija naraw li din hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli. Din hija kwistjoni li taffettwa wkoll is-settur tal-enerġija u nisperaw li mhijiex se tiġi applikata fis-settur tas-saħħa. Għalhekk aħna nitolbu lill-Prim Ministru Orban biex iħarsi din id-direttivi għal darba għal darba oħra għax tmur kontra id-dispożizzjoni li hemm fis-suq intern. Grazzi ħafna. Sinjura President, sena tajber lek, uh, ferħan ħafna li qiegħed hawnhekk magħna, waħda mill-affarijiet naqblu magħha f'dan il-parlament u għal il-kol nemnu li għandu jkonna su intern li jifunzjona. Ġifiri meta il-votanti tija li u il li jina mandiġ servizz tajja fil kostitenza tijaw nixtieq insifer biex innuhu servizz ta' saħħa f'pajjiż ieħor li ikunu inċerti mill-pożizzjoni tagħha. Għalhekk jiena u oħrajn bħali il-għajna din il-direttiva u nisperaw li dawk il-ġurisdizzjoni professjonijiet li qegħdin b'servizz eh, tal-kura tas-saħħa ehm, ta' kwalità kwalità baxxa ehm, jirranġaw is-servizz tagħhom biex jilħu l-ħtiġijiet tal-pazjenti tagħhom. Irridu nassikuraw illi nifaċilitaw il-proċedura illi biha l-istati membri jkunu jistgħu jitolbu lura il-flus ehm, tal-pazjenti nisperaw illi din uh, tiġi implementata um, kemm se jkun malajr. Naddu issa għal rapport rapport li messa dwar il-FLEGT. Jina votajt fa favur uh, dan il-ftajim bejn l-Unjoni Ewropea u l ok Kongo huwa essenzjali li dawn il-foresti tropikali jiġu preservati biex ikonna bilanċ fl-ekosistema. Huwa importanti wkoll li nħarsu il-nies indiġeni li jgħixu f'dawn il-foresti. U eh, eh, eh, ħafna drabi dawn mhumiex imħarsin biżejjed l-industri tal-foresti għandhom ikunu taħt kontroll pubbliku u l-persuni indiġeni għandhom ikollhom ankuma kontroll fuqhom. Grazzi. Naħseb li din hija l-unika triq sabiex nimxu lejn il-ġid u għalhekk bħala suq waħdini dan japplika wkoll għal dawk il-pajjiżi li jiżviluppaw. Naħseb hija l-unika inizjattiva ta' żvilupp li aħna tassew nistgħu nħarsu. Jekk nżommu ma' dak li qed jagħmlu r reġuni l-kbar fid-dinja jiġifieri x'inhuma l-istrateġiji tagħhom naraw li kulħadd qed jimxi aktar bħeffa u hemm din il-ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Merkosur, mal-pajjiżi tal-Asja u l-unika żona li baqgħet eskluża minn dan kollu mill-isfidi tal-globalizzazzjoni hija propju l-Unjoni Ewropea. Lek din l-inizjattiva ta' kummerċ ħieles mal-Gżejjer Fiġi, mal-Ginea u mas-Subija, mal-Gżejjer oħrajn huma importanti, kellna ħafna negozjati, ħafna snin, ċina, l-Istati Uniti, l-Indja, kollha qed jieħdu postna bħala rwol mexxej, u għalhekk hawn mhux qed nuru li qed nżommu mal-kapaċità li għandna u mar-responsabilità taċ ċittadini tagħna. Thank you very much, Madam President. Grazie ħafna huwa veru illi l-iktar soċjetajiet li għandhom prosperita eh, prosperità u ma dawk li huma ħelsin u aħna għandna rikonoxxu il-rwol tal-kummerċ ħieles hawnhekk. Sfortunatament, meta jkun hemm il-ftejji multilaterali u internazzjonali jinsta ikun hemm ostakoli u għalhekk ma jis ma ma nistawx nġibu il-progress tal-kummerċ ħieles eh, fċertu pajjiżi foqra. Ħafna konsumaturi jgħiduli eh, għalfejn uh, mandomx l-istess għazla huma u aċċess kif għanna aħna fil-ponent u naħna nistaw natu aktar poter il-konsumaturu bil-natu aktar għazla. Il-mikrofonu. Il-mikrofonu jekk joġbu, il-kellimi. Għal-ħafna żmien il-Paċifiku kien il-Cinderella tal-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea u issa kuntent illi jgħat naraf illi l-inizjattivi illi eh, qed isiru eh, anka mill papa New Guinea għal fejjim ta' sħubija mhux bissa jgħinu lilna biex ikonna aktar kummerċ ħieles magħhom imma anka ħajjejnu eh, lil xulxin b'mod interreġjonali. Weħda mill-affarijiet tajbin li ħarġet minn dan il fejjim huwa illi il-regoli torriġni dwar is-sajt se jippermetti l poplu tal tal reġjun fil-Paċifiku biex iżidu il-valur fis-sajt tagħhom hemm xi eh, postijiet fil-Paċifiku li jimpurtaw il-ħut meta huma għandhom ħafna ħut illi ksibna issa huwa il-dritt li jipproċessaw il-ħut illi jaqbdu u jżidu l-valur permezz tal-esportazzjoni ta' dan il-ħut lill-Unjoni Ewropea. Dan huwa żvilupp il-qudiem biex innaqsu ukoll il-faqar. Grazzi. Nardu issa għall-adozzjoni internazzjonali fl-Unjoni Ewropea u l-ewwel kellima ja' Sinjura Matera. Grazzi, jena tkellimt, votajt favur l-adozzjoni internazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Din hija l-proċedura l-iktar tajba biex toffri l-opportunità l-opportunità li l-familja post permanenti għal dik it-tifel jew tifla li ma jkunux sabu eh, familja bħal din fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Din dan joħroġ ukoll li huwa importanti biex wieħed jiggarantixxi eh, kif isfarijiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-minuri mal u li ma jkunx hemm il-abbuż eh, ta' minuri wkoll. Wieħed irid jipprovdi wkoll la simplifikazzjoni ta' proċedura tal-adozzjoni fuq livell internazzjonali li s-soltu tkun eċċessiva f'dak li għandu x'jaqsam ma' eh, amministrazzjoni biex għal dik il-familja li titlob l-adozzjoni. Fl-aħħar għandna l-każ ta' rumanija l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi maħallix permezz ta' liġi l-adozzjoni internazzjonali. Illum hemm 70.000 orfni f'dak il-pajis, il-40.000 minnom edin orfni u l-bqija edin eh, f'postijiet eh, maternali. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn toqgħod attent għal dak li qed jiġri r-Romanija biex bekk ikun hemm eh, biex daw it-tfal ikollhom nuklei familjari anka fuq livell internazzjonali. Grazzi. Is-Sinjura Seskova, Tomu, se sama Grazie, President. Jiena ma stajċ nkun preżenti fid-dibattitu nhar it-tnejn minħabba t-tfal tiegħi stess u għalhekk nixtieq nuża din l-opportunità sabiex nesprimi l-appoġġ sħiħ tiegħi għal din ir-riżoluzzjoni. U nittama li s-segwiti u l-passi li jmiss iwaslu sabiex innaqsu l-burokrazija fl-adozzjoni internazzjonali u sabiex bekk itejbu koll is-sistema ta' monitoraċ ta' xieġri wara l-adozzjoni. Grazzi. Grazzi, Signora McGuinness. Madam President. Grazie President, jena naħseb li bosta membri ta' dan il-Parlament forse mux konxi ta' gwerra kara ħafna marbuta ma' din il-kwistjoni tal-adozzjoni internazzjonali. Jekk aħna tassaw rridu npoġġu fil-qalba ta' din id-dibattitu drittijiet ta' tfal li aħna tassaw rridu f'din il-Kamra u dan ir-riżoluzzjoni tagħmel propju hekk, ikun tajjeb għat-tfal kollha ikunu xikunu il-pajis ta' twelid tagħhom li ma noqodux infet u ma' ċertu stati membri u naqbdu ma' stat membru partikolari iżda nafu li hemm stati membri li għandhom ħafna tfal li qegħdin fis-suq tal-adozzjoni u għandhom bżonn il-kura u familji tajbin għanna natu daru kien l-tfal tagħna u għalhekk irridu naraw xinija id burokrazija u naraw kif innaqsuha xorta waħda għanna nżommu għajnejna eh, soda biex nkunu nistaw namlu skrutinju. Biex tassaw nkunu ta' suċċess irridu noqogħdu aktar rigorużi u naraw li ħafna familji huma aħjar minn dawk li tassaw jagħtu il-wilt tagħhom. Il-kellim li jmiss. Grazzi, Signora President. Bħalissa hemm eluf ta' koppji madwar id-dinja li kuljum qegħdin ħabtu wiċċhom ma' diffikultajiet meħtieġa biex kun tista' jkollok l-affidament ta' tfal. Qed naraw manifestazzjoni ta' mħabba siħa li tiftaħ il-bibin beraħ għal-familja ġdida għat-tfal li forsi ma jistawx għawdu mill-imħabba tal-ġenituri tagħhom. Dawk li jiġu abbandonati għandhom id-dritt li jgħixu f'ambjent Eh, ta' kuntentezza li ġa familji li joffrulhom ħajja ġdida u għalhekk nittamaw li dawn it-tfal li kollom ħajja reali li din titwettaq u għalhekk irdu sinjal ċaru u minnu fieħ. Biex dan niseħ rridu naraw xem fil-rigward il-burokrazija u naqsuh. Qed naraw dawmin fil-burokrazija u anke fil-leġizlazzjonijiet u dawn m'għandhomx waqfu il-ħolma u xoqa xewqa ta' tfal li jkollhom familja u futur sabiħ. Grazzi, Signora Dodz. Madam President. Grazie President, jiena nilqa l-mozzjoni ta' riżoluzzjoni li votajna llum fuq l-adozzjoni internazzjonali u naf bosta nies fil-kostituenza tiegħi li għaddejjin bħalissa jew għaddew minn dan il-proċess. U għalhekk huwa sabiħ ħafna li tara tbissima fuq wiċċ it-tfal u fuq wiċċ il-familji li provaw jadottaw meta l proċess jintemm qed nafu l-ħafna każijiet qed jieħdu bosta snin u qed naraw li tikun hemm proċess burokratiku zzejiet u aħna bħala parlament qed nagħmlu tajjeb li naraw kinsibu modi kif dawn il-burokrazija nistgħu naqsuha proċess imsaħħaħ. Barra iżda hija priorità li naraw il-ħtiġijiet u s-sigurtà ta' tfal bosta minnhom qegħdin f'sitwazzjoni ta' bżonn u għalhekk irridu nħaffu sabiex inħarsu l-tfal fejn jistgħu jiġu motija l-adozzjoni f'sitwazzjoni mwera u għalhekk irridu għadu attenti li l-ġenituri ma jgħadux jgħaddu minn ħafna xkil burokratiku u għalek jaqtaw qalbhom u ma jkomplux fil-proċess ta' adozzjoni. Dan ma nix ninsuħ minn qoddim għajnejna, grazzi. L-Onorevoli Mazzoni, grazzi President, fl-Europa minn bosta snin ilu lawn qed naffrontaw din il-problema ta' adozzjoni internazzjonali u fl-aħħar ir-riżoluzzjoni tal-lum qed tiġi qed tipprova tagħti xaqta tama f'sitwazzjoni dejjem aktar komplessa u diffiċli u bil-wasla ta' pajizi ġodda flokket ta' men inċentivi fuq l-adozzjoni internazjonali għamlita dejjem aktar diffiċli li l-koppji li jixtiequ jadottaw biex ikollhom il-possibilità li jkollhom tfal biex jieħdu u li tuhom familja wara tant batija u noqqasijiet f'pajjiżhom. Għalhekk min-naħa għandna ħafna burokrazija li qed tkompli tkun taxkil għall adozzjoni ta' tfal u min-naħa l-oħra mbagħad qed ikun hemm traffikar għall-organi u anki il- Eh, l-sfruttament tal-minorenni. Għalhekk aħna nħossu li huwa meħtieġ li naħafu l-proċess kollu tal-adozzjoni internazzjonali u nagħmluha tal mod li jkun hemm adozzjoni Ewropea sabiex bekk nagħtu ġejjin lil tantu tant tfal li għandhom bżonn. Grazzi, signora Gerling. Thank you, Madam President. Grazie, signora President mill-fan club tijak f'din il-rokna tal-kamra nirringrazzjak tal-presidenza tijak. Iżda din hija kwistjoni importanti, l-adozzjoni internazzjonali hija importanti u importanti li nsibu triq it-tajba, għalhekk nelqa din ir-riżoluzzjoni. Din ir-riżoluzzjoni tajt li bosta bħal bosta riżoluzzjoni li għaddejna f'din il-kamra tajt ħafna affarijiet għaqlin u xirqa. Iżda dak li tassaw nixtieq ngħid hawnhekk u tallimt ħafna għax etnejn eh, ċittadin fil-kostituenza tiegħi bħalissa hija li mhux noqogħdu nagħmlu eh, riżoluzzjoni kif ġiġija. Aħna mhux l-unika ta' tama għal dawn in-nies fejn għandna parlament li jipprova jagħmel semplifikazzjoni u jiżgura li ċittadini ikollhom organizzazzjoni li taħdem għalihom. Għalhekk nitlob li l-kliem tajbin f'din ir-riżoluzzjoni nadduhom u tassew nagħmlu semplifikazzjoni, neħilsom il-burokrazija u ntejbu l-affarijiet għaliex inkella jekk le ħan nippruvaw nivventaw l-affarijiet mill-ġdid għall-Ewropa u nagħmlu l-affarijiet dejjem aktar diffiċli. Mr. Takula. Grazzi, Sur Takula. Arvoisa puhemies, myös osaltani haluan lausua ilon tästä päätöslauselmasta. Grazie president. Nishtiq nitkellem dwar din il-riżoluzzjoni fuq l-adozzjoni internazzjonali. Jien kelli esperjenza personali mill-qrib f'ħafna każijiet u naf li hemm ħafna burokrazija involuta li tista' titnaqqas sabiex inħaffu l-affarijiet nistaw nipruvaw ntejbu trasparenza u koll. Iżda dak li huwa l-aktar importanti huwa li naġixxu b'tali mod li jkunu etiċi u b'tali mod li niżguraw li ma jkunx hemm traffikar tal-bnedmin. Irridu niżguraw ukoll li it-tfal ma jiġux meqjusa bħala uġġetti u li it-tfal fl-aħħar mill-aħħar isibu kien u familja tajba u jiġu meqjusa bħala individwu importanti it-tfal għandhom id-dritt għallhom u missier u kull tifel u tifla għandu dan id-dritt. Rridu naraw l-istampa ġenerali unżommu f'perspettiva u dan mhux dejjem daqshekk faċli. Nafu li hemm differenzi kulturali bejn pajjiż u ieħor, iżda naħseb li l-aktar ħaġa importanti hija li t-tfal li kollhom kennu familja tajba sabiex bekk jistgħu jiżviluppaw bħala individwi. Grazzi, issa dan wassanna l-punt fuq Serbja l-ewwel is-sur Messerschmidt. Munliti. Grazzi. Is-Serbja f'dawn l-aħħar 20 sena kien l-aktar pajjiż Ewropew l-aktar mifni l-ewwel qabel kollox jekk imorru lura fl-istorja naraw it-Torok u r-Russi, il-Ġermaniżi li provaw jaħkmu għom bat issa impossibilta ta' zvolta storika għalix l-istorja moddija zdan dik l-aktar reċenti nistaw ħallu għom wara spallejom u jħarsu lejn ġejjeni aktar tajjeb. Semmu NATO, per eżempju, devastazzjonijiet li seħħu f'dawn il-pajjiżi u anki l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fir rigward il-problema tal-Kosovo. U għalhekk l-Unjoni Ewropea u n-NATO qed jitħarsu bħala msieħba ma tantx li ħajru l-Serbja. Iżda rridu nqogħdu attenti u rridu nibdlu l-affarijiet għat-tajjeb. Għaldaqstant irridu nippruvaw li naċċettaw forma ta' ftejm raġonevoli, għal daqstant aħna favorevol favur li jkun hemm dialogu. Grazzi. Grazzi. Eh, L-Onorevoli Nikolaġes, grazzi Sinjur dwar l-istabilizzazzjoni il-ftejim eh, bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja ħaj il-bażi għal relazzjonijiet mill-qrib bbażati fuq reċiproċità u interessi komuni u nistgħu nżidu wkoll ma l-iktar stabilizzazzjoni ta' Serbia kif kol ma' reġjun kollu kemmu tal-Balkani. Ijo ponita unika biex nibdlu l-pajis eh, u maslu għal-iktar prosperità u timmodernizza l-ekonomija tagħha. Jien nemmen però li l-Serbja mżon tkompli tittejja id demokrazija tagħha u d-ditt ta' liġi kif ukoll l-amministrazzjoni li għandhom japplikaw il-prinċipji tal-ġustizzja u itejbu s-sistema kollha kemmi tal-ġustizzja. Il-kondizzjoni bażika għall-integrazzjoni ta' mal-Unjoni Ewropea ta' Serbja hija biex dwar kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u kif ukoll eh, kooperazzjoni mill-qrib mat tribunal tal ġustizzja. Grazzi, kellim li miss is-Sinjur is-Sur Kablarowski. fil-fat nishtiq nisma nishtiq nitkellem fuq ir-rapport li jmiss Sinjura President. Ir-rapport Matjas nixtieq nitkellem Sinjura President. President, nieħdu nota ta' dan mela tkellim li jmiss is-sul ħadal. Grazzi Sinjura President u grazzi tal-personal tiegħek u tal-interpreti. Grazzi għanna u dim nazla bejn demokrazija u sopranazjonalizmu. L-Unjoni Ewropea kważi dejjem tippreferi sopranazjonalizmu u dan mhuwiex ċar iktar mill-politika tagħha mal-Balkani tal-Punent. Edin naġixu ta' protettorati anka fil-Maċedonja bilan biss biex aħna ma nippermettux eh, konfini ġodda huwa diffiċli jkollna eh, demokrazija li taħdem jekk in-nies ma jħossux li jkollhom il-gvern tagħhom. Biex kollok gvern tal-poplu u mill-poplu, inti trid l-nies ikollhom irid ikollhom id-demos l-unità li huma jkunu jistgħu jidentifikaw minnu meta din ngħidu aħna mhix ħaġa sempliċi jista' jkollok eh, lealtajiet multipli imma irid ikun hemm ċertu irid ikun hemm ċertu demos fid-demokrazija jekk inti ma jkollokx id-demos allura inti tibqa' bil-krazija. Jiġifieri li jkollok eh, ma jkollok nuqqas ta' demokrazija fil-qol qosor Grazzi kallim li jmiss. Il-mikrofonu li kallim. Mikrofonu li kallim. is grazzi, din jaħbar tajba ħafna, Signor President, meta nitkellmu fuq kemm is-Serbja mxiet il-qoddim f'dak li għandu xisam ma, ma l-istat ta' dritt u liġi internazzjonali meta niftakru 20 sen ilu x'kienet is-Serbja għal dak li hi llum naħseb għandna nfaħruha. għanna nfaħru l-amministrazzjoni serba għal passi li ħadu f'dan il-periodu biex il-Serbja timbidel toħroġ minn fej kienet u tidħol fi għad-dritt tal-liġi. Issa għanda u importanti f'dak li għandu xaqsam mad dritt tal-liġi il-riforma tal-sistema ġudizzjarja hija importanti wkoll għalija biex tażel l-aħjar prattiċi u l-aħjar servizzi. u anka l-kriterji ta' Copenhagen edin jiġu segwiti minn dal-pajjiż. Allura għandek l-aspetti kollha pajis li għadda minn gwerra diffiċli ħafna u issa ħireġ bħala pajjiż stat illi jidher li huwa denju li jkun imsieħeb tajjeb għall-Unjoni Ewropea u jien nifraħlu. U issa ngħaddu għar-rapport ta' Kazzin u nibdew bl-ewwel kellim. Mikrofonu lil kellim. Iva jiena dikerazzjoni tiegħi dwar ir-rapport tas-Serbja. Il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja huwa importanti ħafna fil-pass li qed jagħmel dal-pajjiż biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. Jiena nappoġġja dan il-ftehim u nitlob l-Istati membri biex jartifikaw dan kemm jista' jkun mala l-integrazzjoni tal-Serbja mal-Unjoni Ewropea se jfisser kooperazzjoni ma l-ICTY għal dik li kienet il-Jugoslavja u dialogu fuq il-kwistjoni tal-Kosovo. Is-Serbja wkoll jeħtiġilha e, li tiġilet diskriminazzjoni kontra il-minoranza Roma. Però jiena kuntent qed nara l-appoġġ li dan qed jingħata lid-demokrazija u l-appoġġ li qed tagħti għad drittijiet tal-bniedem. F'dak li għandu x'aqsam ukoll progress soċjoekonomiku issa jmiss issur mastela. President, jina votajt dwar din ir-relazzjoni l għaliex inħoss il-komunikazzjoni tal- kummissjoni f'dak għandu jessam ma, l-Alzheimer u u għandi ċert esperienza primarja l għaliex kelli missieri u nanti illi kienu morda bl-Alzheimer's U allura importa dan huma għandhom xaqsmu huma pont ma' diversi punti e, korpi li għandhom xaqsmu mal-Ewropa. Naraw ukoll e, e, disparita f'dak li għandu xaqsam mal-trattament ta' din il-marda. Nishtiqu li jkunem iktar koordinazzjoni biex bekk l-istati membri jaslu għal prattika tajba fl-imkien. B'din dan il-rapport nitolbu allura l-aħjar koordinament fost l-istati membri għat weġiba solidali f'dak li għandu xaqsam mal trattament tal-marda tal zajmer għal vantaġġ tal-pazjenti li battu minna kif ukoll servizzi medici eccetera strateġija lura Ewropea li tkun tista' taħdem f'kundizzjoni li pajjiżi singoli jkunu jistgħu jaħdmu iktar f'dak li għandu x'jaqsam ma' programmi nazzjonali għadwar din il-marda. Grazzi il-kellim li jmiss. Grazzi President. Jiena votajt favur dan ir-rapport u jiena kuntent li għamilt dan u li ġi aċċettat ikolli ngħid li jiena mmor tad-dibattitu imma d-dibattitu kollha tal-Parlament imma jiena ma kellix l-opportunità li nitkellem. Allura qed nuża din il-minuta biex ngħid xi punti. L-iktar punt importanti. Għanna bżon riċerka biex nkun nafu għaliex hemm din il-marda. X'rwol u fatturi differenti jem, per eżempju ġenetika f'din il-marda tal-Alzheimer. Għaliex hemm iżjed nisa ibatu minna mill-irġiel. Dawn il-mistoqsijiet importanti u rridu nkunu nistaw f'pożizzjoni li wieġbu dawn il-mistoqsijiet u dan jista' jsir biss permezz ta' riċerka dan għandna nagħmluh biex nkunu nkunu nistgħu naslu għal kura għal din il-marda u nwieġbu dawn il-mistoqsijiet grazzi. Kellim għal miss. Grazzi President il-marda tal-Alzheimer waħda minn dawk il-mardiet li għat m'għandniex kura liha. U il-popolazzjoni kol ma jmur qed tikber fleta u allura iktar nies qed ibatu minna. Disse kolla jkollha eh, konsekwenzi terribli fil-futur qarib. Eh, din il-marda ma taffettwax biss il dawk li jibatu minna manka dawk illi jkunu madwar dik il-persuna illi jafflitta minn din il-marda. Din dan it-tip ta' rapport juri fejn huma l-problemi u jipprova li jitejjeb e, il-kura li hemm bħalissa għalija din il-marda. Fl-istati membri e, edin jipprovaw jgħinu bi pjanijiet għal-għajnuna il-dawk li jibatu u nillimitaw il-numru ta' pazjenti ta' din il-marda. Grazzi fil-fut. Issa imiss il-kwissjoni il tal-lina l-aturi għall-lazma, Mr. Higgins. Grazie, President. Jina kont lappix biex nitkellem taħt għal-rapport ta' qabel, jekk ma jimportax għalik. Grazzi ħafna. Li joġobni f'dan il-rapport huwa li qed jitratta Eh, eh, b'mod wiesa eh, din sfida kbira tal-Alzheimer's, il-prevenzjoni, diagnosi, trattament u l-kura realtaji li mill-perspettiva tal-biza li għandhom l-ċittadini dwar mart serju bħal kanċer u l-Alzheimer's, sar ħafna affarijiet, sar ħafna dwar il-prevenzjoni u anka dwar il-kura tal-kanċer speċjalment. U anka meta ġiet skoperta din il-marda tal-Alzheimer u d-demenzja eh, żmien zmin twililu, xorta waħda minn dak iż-żmien ma sabitx kura għaliha. Pero dan il-rapport eh, jina natiħ merħba għax etzi jitkellem dwar x'nistgħu namlu biex ikonna din il-prevenzjoni u forsi anke nsibu il-kura għal-marda. Grazzi ħafna. Et eh, nistaqsi kek riċ minuta dwar l-inqalaturi tal-azma il-membru jgħid li le kelli żewġ kellem oħra, kellem oħra li telqu mill-kamra, mela ngħaddu għas sitwazzjoni fil-Ħajti u s-Sur Kamal. President, dawk fostna li marru Ħajti raw devastazzjoni kien hemm eh, u kien hemm bil illi kien tajjeb il ngos u l-għajnuna eh, eh, eh, saret permessa komunitajiet fil rigward tal-shelters, kutri u affarijiet oħra. Issa għaddit sena u qed inħarsu lejn il-problemi msemmija fir rezoluzzjoni Bżon ta' affarijiet oħra biex jitneħħa jitneħħu l-affarijiet illi hemm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 illi il-Kummissjoni tara li jisir sforz mal-gvern biex jissolvu l-problemi li jeżistu. L-unika kustjoni li hemm sa hija s-settur privata li jista' jgħin biex nitrattaw il-problemi fil-medda ta' żmien twil. Fil-medda ta' żmien qasir tajjeb li jaħdmu l-NGOs imma il-privat għandna bżonnu għal soluzzjonijiet aktar fit-tul. Is-Sur Diva, il-mikrofonu All right. 5% tal tal tifrik eh, tneħħa mill-ħajti. 230 elf li huma mejtin u ħafna li huma li kienu korruti. Għalfejn 5% biss tal-tifrik tneħħa. Meta ikollok terremoti jaqaw ħafna djar u min jista' jiġborhom daw xi ħadd b'xi pala jew b'xi barmil le dan eh, dawn l-affarijiet jistaw jitnaħow biss b'apparat kbir, b'inġenji kbar illi ikollhom biss il-militar, eh, l-armati, eh, il l-air force u xġara meta dawn marru em biex jgħinu il-xelugin tad dinja għallulhom biex jitilqu l-barra minn ħajiti. U issa il-post huwa mitluq kif kien sena ilu. Dinja xi ħaġa politikament tassow negattiva u jien nitfaħħa fuq in-naħaq tax-xellug ta' dan il-Parlament, tax-xellugin ta' dan il-Parlament l-aħħar punt illi eh, hija il violazzi il-ksur tal-libertà tal-espressjoni diskriminazzjoni għabbażi tal-orientament sessuali fil-Litwanja. Is-sur Takula? Fir-rigward tal-sitwazzjoni fil-Ħajti naxtaqt nagħmel xi kummenti jekk joġbok. Huwa tajjeb li wieħed ikun jaf illi uh, kien hemm ħafna nuqqasijiet fil-koordinazzjoni, il-koordinazzjoni tittejjeb uh, biex bekka uh, nħeffu il-proċess kif għal sur diva hemm sfond politiku għas-sitwazzjoni preżenti u uh, miex fl-interess tal-ebda partit l-affarijiet jibqgħu sejrin kif huma bħalissa ma ħtiġijiet bażiċi li rridu nilħuhom u l-affarijiet irridu jsiru b'mod aktar veloċi milli saret is-sena li għaddiet irridu nipprovdu assistenza b'mod immirat tajjeb. jekk wieħed iħares lejn il-kustjoni mill-perspettiva ta' ċittadini allura xejn ma tantx sar xogħol kien hemm organizzazzjonijiet Kristjani li ippruvaw jgħinu lil ċittadini fil-ħajja ta' kuljum imma E, u din anzi u din irridu nirringrazzjawhom għalija ma rid ikun hemm e, miżuri aħjar Ewropej u anke minn Nazzjonijiet Uniti u koordinazzjoni aħjar e, għal rapport li jmiss sur Van Dol. President Lituania hija stat membru sovran il-Parlament f'pajjiżi qed jiddiskuti proposti ġodda fir-rigward tal-orientament sesswali fix-xandir u anke fil-pubbliku. Id-demokrazija eh, edha taħdem uh, tajjeb f'żewġ okkażjonijiet il-President żamm uh, lura din it-tip ta' leġiżlazzjoni, diskussjoni, id-dibattitu issa beda u wieħed ma jistax jipprevedi li ma triq se tittieħed il-Parlament Ewropew qed jiġi minn qudiem net uh, fir-rigward eh, ta' kwistjonijiet morali eh, qed jieħu pożizzjoni f'dawn il-kwistjonijiet anka qabel ma l-leġislazzjoni tkun preżentata il eh, il-edin nitkelmu qabel ma wieħed ikun jaf eżatt kif se tkun il leġislazzjoni Grazzi ħafna Sur Nikolavskiċ. Grazie ħafna, Signora President. Il-lemini eh, dawn il-kwistjonijiet jaqgħu taħt id-drittijiet nazzjonali sovrani fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea però huwa tajjeb li niftakru illi il-kustjoni ta' drittijiet tal-orjentament sessuali e, ta' taħt il-drittijiet tal-familja u l-Unjoni manda l-ebda kompetenza f'dan ir-rigward il-protezzjoni tal-ħarsin ta' tfal u l-preparazzjoni tagħhom għal ġejjini m'għandux isir mod ta' diskriminazzjoni rridu nħarsu t-tfal kontra informazzjoni li tamillom ħsara. Il-Parlament Ewropew dan l-aħħar qabel illi il-bidliet il-bidla fil-informazzjoni oġġettiva tista' tkun eh, ta' ħsara u tinfluwenza b'mod negattiv it-tfal. It-tfal għandhom id-dritt li jiġu protetti minn ċertu tipi ta' informazzjoni għal biex bekk iżviluppaw b'mod tajjeb. Grazzi ħafna. Signor President, grazzi ħafna il-rezoluzzjoni li tikkundanna il litwania edha u d-demna. Uh, u għawnek għawni espunt importanti ħafna li nina xtaqt li kienem uh, propost l-lum permezz ta' emenda kien l-intervent ta' l-Parlament Ewropew eh, fil-parlamenti nazzjonali fil-rigward ta' kwalinkwa anzi illi aħna nipretendu li l-Parlament Ewropew jinterferixxi fil-Parlamenti Nazzjonali mur kontra eh, s-sovranità tal-pajjiżi. Din it-tip ta' rezoluzzjoni eh, kien fija emenda waħda minn eh, imresqa minn membru parlamentari wieħed. ġiet imsemmija għal eh, sid darbit aktar il anka titlu ta' rezoluzzjoni eh, mhuwiex ċara qed titkemmi qed titkellem dwar violazzjoni hemm ah hemm fil-Litwanja hemm biss proposta bħalissa l-abbozzar fih nuqqas ta' responsabilta bil-mod illi ġi ippreżentat. Jiena għalek ivutajt kontra din ir-riżoluzzjoni l-aħħar tana tagħna llum is-sur Ħanan u l-koll kulħadd ixi umura l-ikel. Għal 20 ta' snin il-membri tal- il-membri stati membri tal-Unjoni Ewropea kien qed jagħmlu progress lejn it-trattament u gwali e, fir-rigward tal-liġi tal-privatezza. tal liġi tal privatezza U nispera li ma morrux pass lura fuq din il-kwistjoni issa u koll. E, kif għal-sur Landsberg u kollega ħaqabel, din hija biss proposta mhijiex rezoluzzjoni leġislattiva. Aħna U kol kena diskussjoni fil-Renjonit fil-sezzjoni 28 u jiena e, fil-fat il-partit tiegħi kien kontra taħa anka meta kienet fil-sezzjoni 27. Iġifiri, e, mux tajjeb il wieħed juża il-liġi e, biex e, e jagħmel il-punt tiegħu aħna f'din il-kamra nista' jkun li ma nkunux naqblu ma ħafna affarijiet importanti bħal abort u l-eutanasja imma dawn huma affarijiet li jaqgħu taħt il-kompetenzi nazzjonali tal-pajjiżi stati membri. Thank you. And finally, the sitting is suspended. Is-seduta hija sospiża sa tlieta. Nirringrazzja lill-interpreti tal-li baqgħu